mela naqbżu. Is-sur paspixxi issa kjoġbok. Grazzi, signor President, fil-qosor Għan ispiega l votti għaj fuq il-lajnuna mikroekonomika l-Ukrajna. Jina nilqa il-fat li għapparti minn lajnuna politika li dittjarajna fil-diskussjoni parlamentari tagħna adottajna għajnuna mikrofinanzjarja sa ta' 1.8 miljun euro bħala medium term loan jiena konvint li jekk aħna rridu l-Ukrajina timxi fit-triq ta' demokrazija u niżviluppaw is-sat ta' dritt u l-ekonomija tas-suq irridu nagħtu għajnuna politika u ekonomika u għalhekk irridu nejnu għat fuq saqajja ekku ukoll kifejn nejna l-Ewropa tal-punent wara t-tieni gwerra dinjija li tappoġġaj din il-proposta nittamel quddiem nikkonsidraw mezzi oħra ta' għajnuna. Dan ovvjament jiddependi minn iktar riformi minn naħa tal ukrajini sabiex l-lowns li tawlo ma jispiċċawx fil-bwiet ta' l-oligarki ma jgħinu l pajjiż Issa s-sinjura Morvaj. Grazzi ħafna il-kollega tiegħi u l-ħabib tiegħi sur jien kellna problema għax ma konniex nafu kif ħan nifusaw f'dan ir-rapport il-pożizzjoni tagħna kienet iktar diffiċli minn dik ta' kollegi oħra x'aħna bħala Ungeriżi ridna nivvotaw jekk l-Unjoni Ewropea għandi tagħti għajnuna lill-Gvern ta' l-Ukrajna illi aħna nafu eżattament li mhux qiegħed iservi l-interessi tal-minorità Ungeriża fl-Ukrajna tal-Punent. Aħna nafu li l-Ungeriżi fil-Ukrajna qegħdin ibatu ħafna, qegħdin ikollhom jingħaqdu mal mal-militar, għavolja miex il-ġrida tagħhom, miex il-ġrida tagħhom li ma xorta jridu jmorru bil-fors fil- jinaqdu fil-militari marru jġildu anki s-salarji vera ma taw xej u ikollhom jgħixu pereżempju bewro kuljum din hija s-salarju li jnatawlhom. Fikrajna eh, normalment taw 30 euro fix-xar. Tingħati 30 euro fix bazzikament bażikament. Is-Sur Balzoj. Grazzi, Signor President, grazzi Eh, l-Ukrajina għandha bżonn l-appoġġ ta' l-Unjoni Ewropea iżda l-għajnuna makroekonomika u finanzjarja li għadna kif il-bużajna fuqa u adottajna ma servix il-finijiet li nixtiequ ħatkun qiegħda twetta il-programm ta' riforma tal-IMF imma mhux fuq hekk għandna fuq il-flus Ewropej imma fuq il-kriżi il krizi il kriżi Eh, li hemm għaddejja fl-Ukrajna bħalissa l-emendi tagħna però ma ġewx aċċettati mill-maġġoranza ta' din ta' dan il-Parlament. Aħna għandna bżonn tal-paċi, għandna bżonn nistabilizzaw il-pajjiż, rridu nwaffqu l ġliet u t tixrit ta' dem. Aħna rridu illi nieħdu konsiderazzjoni l-interessi tal-partijiet kollha u il-self-governance, ta' grupp ta' ħidma. Jider il-Parlament sar wieħed Ungeris għax hemm eh, tliet membri biss fil-Parlament li huma kollha eh, Ungeriżi. L-Onorevoli Bogovic issa li mhuwiex preżenti imbagħad għandna lill-Onorevoli Manikins li wkoll eh, irid jitkellem. Imma il-mikrofonu mitluf. L-aħħar spjegazzjoni tal-votazzjoni fuq il-rapport tat-taxxa annwali l-Onorevoli Luke, il-Sunjura Morva jax Luke mhux qiegħataw. Grazzi ħafna, President. Nix l-appoċ eh, għal dan il-rapport kien diffiċli għalija Eh, kussonijiet marbuta mat-taxxa jiena inħoss li dawn għandhom jaqgħu taħt is-sovranità eh, nazzjonali. Qegħdin nippruvaw niġġieldu l-evażjoni tat-taxxa b'dan ir-rapport nafu eh, bil-kussjoni marbuta mal-Lux Leaks U qed nitkellmu wkoll hawnhekk dwar is-Sur Juncker li ġie elett bħala il-President tal-Kummissjoni dan l-aħħar u dan jista' jagħmel li jrid mid-dera. U dan li kien eh, dwaru ir-rapport ma kienx ikun xi ħaġa tajba ħafna kieku eh, nippruvaw eh, nejnu l-vitmi, vitmi tal per eżempju tal-krizi monetarja marbuta ma' sel fuq id-djar, irridu naġixxu u koll kontra e, eh, e, eh, e, eh, kummerċiħor ħażin u niproteġu ċittadin komuni. Grazzi ħafna, kollega. Nixtieq naddi issa għall-Onorevoli Bogovic imma mhux se kax mux mhux qiegħed fil-kamra. Titilqu xalissa tgħid il-President nixtieq informakom il-minuti ħarġu prezentati fil-laqa li jmiss u mhux se jkun hemm l-ebda kummenti